Id-diskussjoni għandha tiġi konkluża b'riżoluzzjoni li ser tkun sottomessa għal vot il-ħamis. Il ħamis l onorevoli Gonzalez Pons. Sur President, meta dan il-Parlament ta' il-Premju Saharov lill oppożizzjoni tal-Venezuela kien qed jidħol ehm, f'impenn mad-demokrazija tal-Venezuela fl-20 ta' Mejju li ġejn fil-Venezuela ser ikun hemm elezzjonijiet folots u aħna rridu nippruvaw nagħmlu l-mutana biex dawn l leġenijiet ma jseħħux. U għalhekk l-aħjar li nistgħu nagħmlu nifutaw nifutawek favur riżoluzzjoni li tajt tliet affarijiet. L-ewwel nett illi mhux se nirrikonoxxu ir riżultat ta' elezzjonijiet folots. It-tieni illi nħeġġu lil Maduro biex ma jagħmilx elezzjonijiet u jibda dialogu reali mal-oppożizzjoni u t-tielet illi mhux m'għandux ikun hemm osservaturi internazzjonali u is inqas mill-Unjoni Ewropea li jkunu kompliċi ta' dak li qed jipprova jagħmel Maduro. Maduro bħalissa huwa rikonoxxut mm, minn kulħadd imma wara l-elezzjonijiet tal-20 ta' Mejju ser ikun ħafna iżjed illeġittimu milli hu illum. Għalhekk ejja eh, inżommu bl impentana ma' mad-demokrazija tal-Venezuela kif urejna meta tajna l-premju. Oh, per moj per un intervento kontrarju. Grazie. Il-mikrofonu l-sur muħo għal-intervent bil-kontra. Iva, aħna kontra din il-proposta għaliex eh, kull ma konu ser namlu u għalli nindahlu nindahlu fl-elezzjonijiet, il-Partit Popolari eh, jaċċetta biss l-elezzjonijiet li jirbaħ li jirbħu sħabhom. Anka il- eh, il-Konsil Governattiv tagħhom aċċetta ċertu riżultati li kien hemm fil-Venezuela ma mbagħad mhux qed jaqblu mal-elezzjonijiet tal-Assembleja għaliex huma ma resqu l-ebda kandidat. Fl-ebda pajjiż tad-dinja ma tista' tajt elezzjoni mhijiex valida li inti ma tkunx ressaqt kandidat. Il-Partit Popolari kull maritu għalli jindaħal u li inaqqas mill istabilta iridu eh, jippruvaw anka jħeġġu l-violenza fit-toroq u għalhekk if wadbu il-velenu ippruvaw ħeġġu n normalità ippruvaw ħeġġu li l-oppożizzjoni l-ħbib tagħkom biex eh, jitħattu u jaslu permezz ta' dialogu għal ftejmiet. Keller, prego. Grazzi l-onorevoli Skar Keller, kjoġbok. Grazzi sew situazzjoni fil-Venezuela hija waħda gravi u għalhekk trid tiġi trattata b'serjetà il-talba tal-PPE mhix skont ir-regola 156 li tajt ħlif għal każijiet urġenti m'għandux ikun hemm dibattitu fuq test jekk dan ma jkunx nagħta tal-inqas 24 sija qabel. Iva, forsi tajdu dan emerġenza, iżda se jkun hemm votazzjoni diġà għaddew xarejn għalhekk ma nistax nara eh, din ir-regola tapplika hawnhekk. U l-gruppi kollha għandu jkollhom l-opportunità li jressqu opinjoni u li irresqu emendi u m'għandniex nħallu fidejn il grupp il kbar jew il-presidenti li jibdlu regoli kif iridu huma. Ir-regoli qegħdin hemmhekk għal biex nirrispettawhom. Grazzi l-Onorevoli Gonza Pons. La demokrazija. Jekk id-demokrazija fil-Venezuela hija daqstant importanti, mela ma nistax nifhem kif nistgħu nifqu niġġieldu favorija minħabba xi proċedura. Ma jistax ikun illi l-proċedura tkun iżid importanti mid-demokrazija. Meta il-proċedura e, tingħata priorità iżjed mid-demokrazija dik hija skuża biex ma nappoġġawx id-demokrazija. U x'inhu? Il-kelima wekija. M'hemmx bżonn noqogħdu nippruvaw nuru kemmi urġenti din il-biċċa tax-xogħol. Mill-kalendarju tindunaw l-elezzjonijiet ħajkunu fl-20 ta' Mejju, mhux ser ikun hemm plenarja oħra biex dan ngħidu dan li qed ngħidu jew sa ngħidu xi ħaġa issa jew inkella mhux ser ikun hemm riżoluzzjoni. Jien nippreferi riżoluzzjoni, inti forsi le. Jista' jkun isibu soluzzjoni intermedjarja. Ejja ikonna dibattitu u e, dak li niddeċidu għawek benieta fil-plenarja mbagħad jiġi espress permezz tal-President Tajani fisem kulħadd. Onorevole Gonzales Pons. Signor Gonzales. Onorevole Gonzales Pons. Signor Gonzalez Pons, por favor. Jekk joġbok. Jekk joġbok, jina nista' nifhem li inti qed titlob dibattitu anke beqbil ta' skakele, dibattitu mingħajr riżoluzzjoni. u mbagħad wara ikun hemm dikjarazzjoni tal-President illi illi jgħid x'inhu it-test tar riżoluzzjoni fakkar fit-test ta' rizoluzzjoni li ifutajna zminilu f'din il-plenarja dik il-proposta tiegħek sur Gonzales Pons. Dik hija proposta ta' konsens. Jekk tiġi aċċettata, aħna kontenti. Jekk le, nixtieq nifutaw fuq il-proposta tagħna. Onorevoli Keller, prego. Onorevoli Keller, il-rezoluzzjonijiet preċedenti ma kienu jgħidu xejn dwar rezoluzzjonijiet ta' Mejju nifmu lan li kien hemm riżoluzzjoni, iżda meskum ħabbartu aktar kmini, diġà għaddew xarejn. Jekk ser tagħmlu xi forma ta' dikjarazzjoni li dakinhar tħejjiet biss minn grupp wieħed, mela ma naħsibx li nkunu qegħdin insegwu l-proċedura lanqas. Jista' jkun għad dibattitu iżda riżoluzzjoni mhux possibbli skont regola 156. Onorevole Skakeller, Onorevoli Iska Keller, hemm suġġeriment ta' l-Onorevoli Gonzales Pons. Is-suġġeriment huwa li jkun hemm dibattitu mingħajr riżoluzzjoni, dikjarazzjoni tal-President li jaqbel ma l-aħħar riżoluzzjoni li ġiet approvata mill-Parlament Ewropew. Taqblu jew nivvotaw? You of course can always declare what's written in the resolution, but the Ovvjament dejjem tista' tiddikjara dak li hemm f'riżoluzzjoni iżda l-elezzjoni ma xejn fuq l-elezzjonijiet f'Mejju, jiġifieri qed tikkontradixxu lilkom infushom, nistgħu nivvotaw għalhekk. Allora l-Onorevole Gonzales Pons per avere il L-Onorevole Gonzales Pons qed jitlob illi dan ikun dibattitu ta' urġenza li hu l-uniku mod li bih nista' ikollna riżoluzzjoni. L-Onorevoli Skakeller tajt jekk mhux se titlob l-urġenza ma tistax timx, ma tistax, għax kun tikser ir-regoli. U għandu raġun l-Onorevoli Skakeller, ma jistax ikun hemm dibattitu b'riżoluzzjoni, għalhekk l-ewwel irridu nivvotaw jekk il-plenarja triċ li jkun hemm dibattitu ta' urġenza fuq din il-kwistjoni jekk imbagħad ma jgħaddix dan, imbagħad ngħaddu għad-dibattitu mingħajr riżoluzzjoni. Issa niftħu l-votazzjoni biex naraw jekk ikunx hemm dibattitu ta' urġenza b'riżoluzzjoni fuq il-każ tal-Venezuela. Il-votazzjoni hija miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota Il-votazzjoni magħluqa. Il-proposta hija għalhekk aċċettata se jkun hemm dibattitu turġenza b'riżoluzzjoni. Id-diskussjoni għalhekk ir-riżoluzzjoni se titressaq l-votazzjoni il-ħamis. Għalhekk il-, -ħamis. Għalek, il l-erba tnejn ta' Mejju. Jiddispjaċini, onorevoli, għamilna dibattitu iddiskutejna issa ħan konkludi u intervenni wara jekk trid. Senna, jekk joġbok. Inti mi diċa tirrispetta regolament għaliex għal riżoluzzjoni il-gruppi irrid ikollhom ir-riżoluzzjoni fil-lingwa tagħhom minn tal-inqas 24 sija qabel toqgħodux iddawru ir-regoli bħalma jagħmel il-Partit Popolari fi Spanja biex jaħbi l-korruzzjoni li għandu, toqgħodx iddawar ir-regoli. A meno che non si tratti, a meno che non si tratti di un dibattito di urgenza. Jekk ma jkunx dibattitu ta' urġenza, onorevoli, inti qed tirrepeti dak li dak li qalet mod ċar l-onorevoli Ska Keller. Jekk jiena tajt raġun l-onorevoli Ska Keller fuq id-dibattitu, Iżda l-Onorevoli Gonzales Pons talab li jkun hemm dibattitu ta' urġenza, id-dibattitu ta' urġenza jawtorizza rizoluzzjoni u għalhekk il-proposta ta' rizoluzzjoni se tiġi prezentata sal-6 ta' lum ir-riżoluzzjoni proposta sal-lum stess. sal disa tal-lejla jiġu preżentati il-verżjonijiet kollha u sal-11 dawn iridu jitwaslu dawn il-verżjonijiet ta' riżoluzzjoni. Il-grupp Gwe talab li tiżdiet wara d-deklarazzjoni tal-Konsil Kommissjoni fuq eh, il-protezzjoni tal-vitmi, rieta ta' stalking u protezzjoni tal-vitmi l-Unjoni Ewropea l-applikazzjoni ta' Spanja ta' regoli internazzjonali fuq id definizzjoni ta' violenza sessuali fuq eh, l-aħħar kas reċenti la' manada nati il-mikrofonu l-Onorevoli Gonzales Penjas biex jippreżenta it-talba fisem il-gwe. Gracias, Presidente, Signoria. Grazie, President, Signori. Illum ħafna nisa Spanjoli qed iħossuhom inqas proteġuti mill-rati Min ġimajlu, ġimajlu il-qorti ta' Navarra ħarġet sentenza skandaluża f'każ ta' eh, stupru. Kien hemm mara Eh, zazuwa ta' 19 sena illi iddaħlet f'binja minn ħames tirġil, ħames tirġil li sejħolhom infushom la manada. U emmek eh, ġiet eh, stuprata u attakata sessualment mingħajr il-konsentiment tagħha. U sentenza tal-qorti qalet li dan dina mhijiex aggressjoni sesswali kien sempliċiment abbuż ma kienx hemm stupru. U din hija xi ħaġa skandaluża. Il-Konvenju ta' Istanbul isemmi il-kunċett ta' stupru bħala kwalunkwe qatt sesswali li seħħ mingħajr il-konsens tal-mara hemm biss sitt eh, pajjiżi Ewropej illi fil-fatt ħadnu din id-definizzjoni ta' stupru. U għalhekk naħsbu illi verament hemm bżonn nindirizzaw din il-kwistjoni biex dina il-problema soċjali ma tkomplix tinfirex lil minn Spanja. Hemm verament bżonn li jkollna dan id-dibattitu biex bekk inħeġġu sabiex kulħadd jirrikonoxxi l kunċett ta' stupru u li liġijiet kollha jirrikonoxxu dan il-kunċett biex bekk episodju bħal dan li semmejt ma jerġax jiġri. Grazzi. Chiede la parola all'onorevole Estras Sferragut per un intervento. L'onorevole Estras Sferragut. Sì, grazie Presidente. Grazie President. Aħna u koll inħossuna skandalizzati qoddim eh, eh, dak li ġara. Aħna nemnu li għandu kunem tolleranza zero qoddim kolunkwe tip ta' aggressjoni sessuali. E, ma naqblux li għandu jkun hemm kritika lil qrati kif tafu l-qrati huma indipendenti fl-istati membri huma qegħdin taħt is-saltna tal-liġi u skont il-kostituzzjoni tagħna skont il-Kostituzzjoni tagħna ma tistax eh, takkuża l-mħallef ta' xejn meta dan ikun qed jaqdi dmiru skont il-liġi. Eh, hemm il-possibilità ta' appell skont il-liġi u eh, f'dan il-każ jista' jsir appell quddiem il-Qorti Suprema u għaldaqstant iva jiena naqbel li għandu jkun hemm dibattitu, naqbel li għandna naraw daqsxejn x'nistgħu nibdlu biex ikun hemm iżjed konformità mal-Konvenzjoni ta' Istanbul, imma mannix nikkompromettu il-seta ġudizzjarja ta' Spanja għaliex ma nkunu qegħdin nagħmlu xejn favur il-fiduċja li hemm bżonn iċ-ċittadini juru fl-istituzzjonijiet ġudizzjarji. Grazzi. Onorevole Skakeller, prego. L-Onorevoli Skakeller jekk joġbok. Votiamo, votiamo la proposta del Mela ħan votaw fuq il-proposta tal-grupp GUE jekk joġobkom. Qed l-mikrofonu kalma. Ikkalmaw e jekk joġobkom. Votiamo per appello nominale la proposta. Votazzjoni nominali l-proposta tal-grupp GUE NGL. Votazzjoni miftuħa. Il voto è chiuso. Il votazzjoni hija magħluqa. La proposta è approvata. Il-proposta tgħaddi għalhekk id-dikjerazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fuq l-applikazzjoni tal-liġijiet internazzjonali minn Spanja fuq il-definizzjoni ta' violenza sesswali ser tiżdied wara id-dikjarazzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni wara eh, fil-punt li rigwarda reati ta' stalking u protezzjoni tal-vittmi tal-Unjoni Ewropea. Il-grupp tal-ħodor Alleanza Liberali Ewropea talbu li tiżdied dikjarazzjoni tal-Kommissjoni fuq id-dazzi applikati mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u l-alluminju u t-tweġiba tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Skakeller biex tippreżenta l-proposta. Eżis kollegi, tariffi tal-Istati Uniti li jistaw jiġu imposti fuq l-Unjoni Ewropea hija kwistjoni taħraq ħafna fid-dibattitu pubbliku madwar l-Ewropa. Aħna bħala koleġislaturi maħniċ qed niġu informati b'dak li qed tagħmel il-Kummissjoni llum kellna laqa fejn uħut mill-kollegi tagħna setgħu jiksbu informazzjoni interessanti ħafna dwar dak li kien qed jiġri. Aħna nemmnu din l-informazzjoni għandha tixtered b'mod iktar wiesa ma' kulħadd, anke b'mod pubbliku. U il-Kummissjoni forsi qed tipprova tikseb mandat ġdid ma' negozjati mal-Istati Uniti dan ix-xahar stess Jekk aħna għalek bħala Parlament Ewropew rridu nkunu nafu x'hemm fiħdan dan il-mandat u x'għandha tinnegozja u x'mandix tinnegozja l-Kummissjoni, mela dan irridu niddiskutuh issa f'din is-sessjoni plenarja ma nistgħux nistennew sa sessjoni ta' Strasburgu għaliex sa dak nhar il-mandat ikun intlaħaq. Għalhekk għandu jkollna dibattitu dwar dan f'din il-mini sessjoni biex aħna bħala Parlament insammu l-vuti tagħna fuq dan. Grazzi, tixtieq titkellem kontra? Thank you very much, Mr. President. Grazie Grazzi ta' sew President. Fil-politika ħafna drabi nisit jitkellmu jaġlu iktar milli jaħsbu u fisem il-PPE nixtieq nissuġġerixxi li m'għandux ikun hemm dan id-dibattitu f'din is-sessjoni plinarja aħna dan lest niddiskutuh mhux għax naħseb li għandna opinjonetajiet li varja wis fuq dawn it-tariffi tal istati Uniti, dawn it-tariffi protezzjonisti, Iżda il-bidaħ dan ġie mħabbar u għadna ma nafux nu ma dettalji ta' dak li ġie mħabbar. U għalhekk naħseb li tkun idea tajba li naqraw u nirriflettu qabel nitkellmu. Mhix kwistjoni ta' għandna din l-opportunità jew kellha qatt iktar, għandna l-plenarja ta' Mejju fejn se jkollna l-opportunità li nidħlu fid-dettal u nibatu messaġġ konġunt u b'saħħtu minn din il-Kamra iżda mhux qabel ma nkunu nafu x'di ġdi deċis u x'ġie mħabbar f'Washington. Sa fejn nafin l-Onorevoli Ska Keller dejjem taħseb qabel titkellem, imma insomma tistgħu taqblu u ma taqblux. Mija ma naħsibx però li titkellem qabel ma taħseb nitlob issa votazzjoni nominali min huwa favur proposta tal-Partit Ambjentalista u min hu kontra dawk. Eh, il-votazzjoni hija waħda nominali u hija miftuħa. Vota chiusa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-proposta ġiet irrifjutata. Il-ħamis żdied il-punt skont mija skont regola u sitta fuq il- il-Pitravi u l-GMOs. Tajjeb mela issa ngħaddu għad-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-pakkett ta' miżuri rigward il-QFP wara l-2020. Ringrazzja l-President Juncker tal-li aċċetta li jippreżenta dan